dawn in-nominazzjonijiet ser jiġu adottati. Imbagħad għandna t-tieni eh, aġġornament biex għalatikom li skont regola 152 paragrafu 2 u skont maftajin mal gruppi politiċi nixtieq nissuġġerilkom dawn din il-bidla għall-aġenda ta' nhar l-erba' id-dibattitu dwar il-mistoqsija orali għal kummissjoni u l-Kunsill fuq is-segwitu għal riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' frar tal-2015 fuq ir-rapport tas-Senat tal-Stati Uniti dwar l-użu ta' tortura mis-CIA, il-proposta hija li dan jiġi sospost, jiġi pospost fil-sessjoni ta' Ġunju sabiex il-Kunsil jista' jiġi rappreżentat għax sar ikollhom jitilqu kmini għada hawn oġġezzjonijiet le mela l-aġenda tagħna hija amendata. Naddu issa għal votazzjonijiet l-ewwel rapport mill-Sinjura Hautala protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal